issa l-aħħar parti tal għanna iġifiri nofsija u għanna minuta għal kull spiegazzjoni għal kull diskors ta' minuta. Grazzi ħafna, Sur Ċaki. Grazzi ħafna, President. Attualment Eh, Nusaw ħafna l-kelma solidarjetà u u wkoll bħala tiswija ta' deċiżjoni ħażina. Imma qegħdin nitkellmu fuq it-qassim ġi ta' flussi ta' rifuġati illi invadew l-Ewropa. Imma hemm terminu ieħor mhux solidarjetà imma sim ta' dak il qegħdin f'diffikultà U per eżempju fi Slovakja hemm infermiera u għallima il qed jistrajkjaw ħarġu fit-toroq biex jippotestaw kontra l-kondizzjonijiet tax-xogħol, is-salarji tagħhom għandna bżonn nagħmlu iktar attenzjoni għal dawk li jiġu mill-Ewropa ċentrali u mill-Ewropa tal-Vant dawn l-infirmi u l-allima ma jridux ikunu egoisti. Imma hemm ukoll ħafna mħuħ li jitilqu mill-Ewropa u minn flok eh, niprovaw namlu bħal l-Europa tal-punent jibqaw lura u għalhekk għandna bżonn nagħtu ħafna attenzjoni qabel ma jkun tard wisq. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. dak li qed naraw fl-Ewropa hija illi il-politika mhix kwestjoni ta' privileġi imma l-politika hija dak li nagħmlu fil-pajjiżi Rumanija din nitkellmu fuq eh, l-elezzjonijiet ma nabson nitkellmu fuq ġida kontra il-faqar u mpoġġu flimkien politiki soċjali għal marginalizzati, politika soċjali ta' saħħa ta' kura u llum fil-plenarja qegħdin nitkellmu quddiem awla battala vojta u li tamaw xi ħadd jismana għada u għalhekk huwa importanti illi nbidlu l-imħuħ il-mentalità u nittamaw li nkun nistgħu nagħmlu hekk u biex nagħmlu hekk bżonn nbidlu il-mekkaniżmi u l-anijiet. In-nies tilfu l-paċenzja tagħhom u għalhekk għandna bżonn noħorġu b'riżultati konkreti u l-ewwel pass qafas huwa il-pjan ta' investiment strategiku għandna bżon ikun iktar konkret, hemm bżonn jinvolvi l-SMEs biex hekk ikun hemm rikupru ekonomiku tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa is-sur Jurek. Grazzi ħafna, President. Attualment il-Kummissjoni Ewropea qed poġġi lil pajjiżi taħt skrutinju bħal l-Ungerija ġejna akkużati li ksirna l-valuri Ewropej kif jiddefinixxu fl-artiklu 2 tal-Trattat fuq l-Unjoni li mu l-iskop tajjeb nistgħu naraw wara l-attakki traġiċi f'Kolon lejliet l-aħħar tas-sena, anzi fl-aħħar tas-sena, eh, ħarġu l fatt fatti illi juruna illi huma kontra il-valuri Ewropej tal-artiklu 2 ta' trattat fuq l-Unjoni Ewropea. X'unu l-istat ta' dritt, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma, dan x'aqsam ma' kif il-polizija eh, provat tatti għax da forsi jista' jkomprometti l-politika fuq l-immigrazzjoni u kif dawn għandhom xaqsmu mal-protezzjoni tal-minoranzi x'għandhom xaqsmu ma teddida illi tkumur kontra konformismu politiku għanna wasal il-waqt biex nirriflettu u naraw din il-politika eh, għal xiex tajba. Grazzi ħafna. Signora Bilbao, grazzi ħafna President. Il- l-industrija tal-azzar fil-pajis Basko eh, hija kas ta' attività biex eh, tuża ehm, industrija innovativa ħafna dan huwa simbolu kif l-iżvilupp eh, salva il-żona industrijali imma dumping miċ-Ċina u situazzjoni tal u Ewropej tal-enerġija u dak finanzjarja eddew l-istabilità ta' eluf ta' familji suppost ikunu l-qalba trattazzjoni tagħna. U lekk din nitkellmu fuq in-nies, fuq il-ħajja tagħhom, fuq sostenibilità, fuq ċista soċjali. Rajna l-oriġni tal-proġett Ewropew għalhekk aħna nixtiequ li krem reazzjoni enerġetika medjata dim dawn il-prodotti minn barra illi kompromettu l-istandards tagħna ambjentali u soċjali. Skandli dawn dak li huma l-prezzi tal-enerġija u tal-flus fuq il-merk fuq is-suq intern u għalhekk l-eċċellenza titkun il-muftiħ eh, għal kompetitività għal l-istazzjoni għax il-krizi tas settur tal-reġun eh, Bask għal eh, azzar et jedet ħafna intraprizi u għalek għadna bżon komissarju risposta immedjata. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señora presidenta. Signor Benito Zilwaga, grazzi ħafna nixtieq nitkellem fuq dak li qed jiġri fl-installazzjoni nukleari Ewropea għal dik transizzjoni enerġetika u għalhekk jixtiequ jisfuttaw iktar għal 15 sena iktar u għalhekk riskju ta' katastrof ta' diżastru nukleari l-Unjoni Ewropea u l-gvern tal-PPE et eh, jala bidnejħ biex ikun jista jkun eh, jista eh, salvagwarda iktar daw l-installazzjoniet nukleari u ma jridx ma jridx komplijek u jmorru fil-Belġu għal l eluf ta' persuni qed jiġġieldu u għallek aħna nixtiequ li l-Kunsil ta' Sigurtà Nukleari u l afas ta' juratom ikunu jistgħu jikkonsidraw din is-situazzjoni jekk jogħġobkom. Eh, għedin nitkelmu illi f'din naqdan ir-reġun ta' Ronja ma jkun xem eh, il-Fukushima Ewropew. Grazzi. Monsieur Terry Cabras. Is-sur Terry Cabras. Grazzi ħafna, Signor President. Und European Citizens Initiative. Jina ħdimt fuqa bħala Shadow Rapporter għaliex ir-riżoluzzjoni ma indirizzati il-kwistjoni prinċipali fl-aħħar snin tlieta minn 50 proposta tal-ICI kellhom suċċess u waslu għal bidla leġislattiva. Barra minn hekk għandna aħbarijiet għasena. Jiena nipprotesta li sjaj hija teddida u b'din l-opinjoni l-Kummissjoni tinforza l-euroxettiċiżmu l-Kummissjoni tattakka il-proġett Ewropew. Ma titwemminx, grazzi Signor President. Grazzi is-Sur Kuraw. Fis Fis-għalija bħal ħafna reġuni tal-Mediterran aħna din naraw li l-agrikoltura qiegħda twassala l-affarijiet verament tajbin bħal ta' dam ta' pakino kif ukoll dan iż-żejt ta' ta' sebuġa tajjeb ħafna ekstra verġini. Iżda l-Unjoni Ewropea x'tagħmel? L-Unjoni Ewropea minflok ma tħares dawn prodotti eċċellenti tipprova taqridhom hekk aħna niftakru anka fil-ftejjim mal-Marok u edna li ħanżidu il-produzzjoni li ġeja mit-Tunezija ta' 35 turnellata il-tazil ta' zabuġa li ġej mit-Tunezija. Jena nishtiq insaqsir il-pajzi mediterrani anka eh, fil-Italjani fil-Partit Popolari jekk intom intom kapaċi li t-proteġu il-prodotti ta'kom tipiċi u ma, tistawx tiġidu kontra din l-oxxenita. Rar fejn ħanibqgħu sejrin hekk. Grazie, Signora President. Moċċar rridu nġildu fl-imkien kontra d dedidi terroristiċi u niproteġu il-frontieri tagħna. L-Awsija sospendiet eh, il-ftejm Schengen il-Greċja eh, kienet edha tibza il se tiġi eskluża. Jina naħseb li s-situazzjoni se tkompli deteriora. La darba nikkonsidraw dan kollu Rumanija flimkien mal-Bulgarija trid taċċetta l-kwoti imposti mill-Unjoni. Din hija sitwazzjoni kontradittorja x'se tagħmel l-Unjoni Ewropea lir-Rumanija lejn ir-Rumanija u l-Bulgarija għal snin aħna qed nippruvaw nidħlu fix-Schengen u issa biex eh, bix-Schengen area kif inhi xorta qed jgħidulna li ma nistgħux nissieħbu raġunijiet strambi ħafna. Issa, tistgħu tgħidu li dil ħaġa ir-Rumanija se tilqawa fil-żona Schengen? Grazzi. Is-Sur Corvin Mikke. Grazzi President. Jiena hija hawnhekk biex nitkellem fuq l-istat tal-Unjoni Ewropea. U l-istat ta' din il-plenarja. L-Unjoni Ewropea għandha turi ċ-Ċiniżi kif jistgħu jiżviluppaw b'mod malajr. Din hija xi ħaġa diżappuntanti. Sinjuri, iċ-Ċiniżi jafu jitkellmu lingwi barranin u għandhom intelligenza kbira u koll. Jekk se għodu jisimaw dak li qed ngħidu aħna u se għodu josservawna, se jinqasmu bid Jiena nixtieq insaqsikom biex fl-aħħar nibdew nitkellmu fuq livell xira ekonomiku. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tinqeret. Grazzi. Is-sur Eżis kollegi, aħna din naraw li fil-fat minn dan kien maluq minnajr lebda din il-fabrika kienet maluqa minnajr ebda tfissija minn qabel u dan huwa pjanat li ħajkun fit-30 ta' Ġunju. E din id-deċiżjoni mhijiex ġustifikata qed naraw li 471 persuna eh, ħajkunu issa jinstabu bla xogħol daw kienu ħaddiema diretti u indiretti apparti minn hekk aħna qegħdin naraw illi dan l-oli l-eruq ta' din il-fabrika fil-fatt f'dan l-aħħar ftit ġemat huma ma maċċettawx il-fatt li id-deċiżjoni li ittieħdet kienet inġusta. Jien naħseb li l-kol flimkien rridu nwaqfu il-ċaqli ta' fabrika li l-ek ta' minn mit-sena toħloq postijiet ta' xogħol f'dan ir-reġun u dan ħajwassal l ħafna riskju kbir għal ħafna nies li huma jkoltivaw it-tabak f'dan il żona Grazzi. Monsieur Zani. is Zani, grazzi ħafna presidenza jider illi ftit mijiet ta' terroristi xilom jipparalizzaw l-Unjoni Ewropea bil-ħolqu il-biża fost l-istati membri din il-biża kompli żiedet in-nuqqas ta' unità li hemm bejn il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u verament iċ-ċittadini qed jitneħħewlhom id-drittijiet tal-libertà tagħhom id disintegrazzjoni hija għodda tajba biex wieħed jikkonċentra kontroll f'ċertu eh, gvernijiet. Kenna il-proposta ta' emenda kostituzzjonali sabiex ikonna dan eh, il-livell ta' teddi terroristiku. Iġifiri, għadna ma definixxejniex eżatt xini teddida terroristika. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, Pajjiżi l-agrikolturi qegħdin jġildu kontra trojka għax il-kredituri tagħhom kienu imponu fuq il-gvern ta' Siriza u qegħdin jaqirdu il settur primarju qed jimponu l-art mimlija sakrifiċi u għalek qed jitolbu l-bdiewa illi huma jħallsu minn butom u m'hemmx iktar sigurtà soċjali. Imma l-bdiewa tmobilizzaw ruħhom u soċjetà Griega qed u kol il-pensjonanti l ħaddima kollha qed jinġabru biex iġildru kontra il-triq ta' trojka hemm alleanza ġdida se tisprimi ruħa fuq il-pjan demokratiku u għalhekk se jkun hemm mobilizzazzjoni ġenerali Griegi qed jiġildu biex eh, minn mill-ġdid ikollhom il-Greċċa f'idejhom. Grazzi. 100 years ago Mit sena ilu Repubblika tal-Irlanda dikjarat bħala ġiet iddikjarata bħala nazzjon. Suppost qed niċċelebraw in-nies li ġildu għall-libertà tal-Irlandiża, imma minflok il-gvern irid jixtieq jara l-istorja tagħna mħasra mhux b'mod figurativ imma b'mod literali. Iridu jaqirdu s-sit fej il-mexxejja tal-1916 eh, kien hemm l-esekuzzjoni ta' dawn il-mexxejja. Dini, dan huwa sit importanti ħafna fl-istorja tagħna. Iridu ineħħu il-wirt storiku l-ġenerazzjonijiet futuri u minn flok jibnu kumpless tal-ħwienet u speċjeraw bħala suċċess tagħhom. il wilt kulturali tagħna huwa ta' kulħadd, ma rridux nippermettu affarijiet bħal dawn jiġru. Grazzi ħafna. Sinjura Adinolfi. Grazzi ħafna. il kummissjoni Ewropea akkużat il-Gvern Pollak li qed jagħmel attentat kontra l-libertà tal midja tal-pluralizmu għax mħabba il-liġi l-ġdida li ministru tat teżor biex ikun jista' ineħħu jaħtaru eh, minn jew direttur tar-radio televiżjoni. U allura għaliex il-Kummissjoni ma takkużax il-Gvern Taljan. Forsi il-Kummissjoni ma tafx li Prim Ministru Renzi wkoll għandu seta' fideh illi jażel li jaħtaru l-amministratur tar-Raj u ġifiri ek dinja sistema ta' televizjoni pubblika u dan dinja miżura illi tista' tagħmel bis sistema faxxista u rek forsi kummissjoni ma tafx li fl-Italja partiti stess eh, jażlu diretturi tal-aħbarijiet eh, u dawk li konduċu jmexxu il-programmi u jistgħu wkoll li tuhom essenzja. Per eżempju, ġara ta' Enzo Biaggi li kellu mbagħad jitkeċċa mill-edito Bulgaru għalhekk kollegi issa tafu aħna bħala Moviment ta' 5 Stelle rridu l-Kummissjoni tintervjeni kif fl-Italja kif għamlet fil-Polonja u issa ma tistax tibqa' b'sikta. Is-Sur Papadakis. Iva, ħna Et naraw li fil-fat l-assigurazzjoni illi għawek kella tkun implementata mill-sirita qed naraw li din issa intefat lura dan huwa fil-fatt il-kapitali din nużaw il-karatteristiċi tal-ekonomija tassu iżda s-sistemi tal-assigurazzjoni qegħdin verament żiena palissa ħafna mill-kontribuzzjonijiet kellhom ikunu mħallsin iżda l-rata tal-pensjoni għadha tonqos u aħna għandna problema kbira b'din minħabba li l-assigurazzjoni privata hija diffiċli ħafna sabiex titħallas għal dawn in-nies li huma foqra. Dan jirrappreżenta sitwazzjoni għar u apparti minn hekk għandna in-nies Ribdiva li qegħdin jiġġieldu wkoll allura bżonn nagħtu pożizzjoni komuni. Is-Sur Deli. ħafna President. Naħseb illi il rapport ta' Network Tenti qed ħafna għax qed iżid ħafna mal-finanzjament. Ġifiri d dialogu fi Vienna u kol uh, rajna permezz tiegħu il- kif il-kulturi ta' netwerk ta' tenti ġew estesi fil-Balkani tal-Polent u għalhekk il-netwerk ta' tenti qed insibuh kullum kien fl-Ewropa. Imma biex dan ikun jista' jiġi użat kullum kien, biex ek nkunu nistaw nużaw l-effett tal-kuritur għanna bżon illi konna riformi finanzjarji għax hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi, bejn l-istati membri u dawk li jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn noħolqu għafas legali kif ukoll għafas finanzjarju biex inkunu nistgħu tassew ikon l-benefiċċju ta' dan il-kuritur tan-netwerk tenti. Grazzi. Signora President. Um Kollegi, kull sena l-Unjoni Ewropea tagħmel numru ta' programmi, riformi u inizjattivi oħra foqsma differenti, blan ta' futur aħjar. Ma kif nistgħu nitkellmu fuq dan jekk il-futur tal-tfal Ewropej ifisser li se jibqgħu jgħixu fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali. Eja nieħdu situazzjoni fil-Latvija. 33.5% ta' tfal qegħdin fir-riskju tal-faqar u esklużjoni soċjali. Dan huwa din hija l-figura eh, numru 6 fl-Unjoni Ewropea. Rridu natu aktar intenzjoni mhux biss lejn il-politika tal-iskejl tal-kindergarten, iżda anki għal politika tal-familji. Għanna reġjuni eh, fejn eh, il-popolazzjoni edha tonqos fil-Latvja. Grazzi. Is-Sinjura Bonin Lellen. Il-flussi ta' rifugjati mumiex imqasmin Eh, kif suppost bejn l-istati membri rridu sim eh, ta' pis eh, bejn l-istati membri. E nibdew minnaw, il-Finlandja soffrit ħafna minħabba sanzjonijiet li hemm kontra ir-Russja. 400 miljun euro daqshekk tlifna aħna l-esportaturi tal-Finlandja, min se jkompensom lil dawn l-esportaturi? Jiena minix favori li neħu sanzjonijiet għaliex kieku nibatu messaġġ ħażin l Kremlin, imma nixtieq li jkun hemm sim ta' pis indaqsjek sen qasmu rifuġjati eh, b'mod eku l-istess irid japplika għas sanzjonijiet u l-nefqa li tiġi magħhom. Grazzi ħafna. Aħna l-kull kemm aħna smajna bis-sitwazzjoni li verament xukkanti f'kolom fejn kien hemm nisa li kienu stuprati u attakkati minn ġir li kienu refugjati. Kif irnexxilna aħna nippermettu li din ħaġa tiġri? Konvenzjoni ta' Ġenevra tal-1951 għal unika definizzjoni universali ta' refugjati, ġifieri xi ħadd li huwa mħabba l persekuzzjoni minħabba razza, reliġjon, membru ta' grupp partikolari, soċjali u l-opinjoni politika. Iżda l-Unjoni Ewropea stendiet il- definizzjoni ta' rifugjati sabiex tinkludi lil kulħadd lil kull min qiegħed jiġri minn konflitt intern u jista' jkun rifugjat ukoll. l unjoni Ewropea fesset il għal miljuni ta' nies u fil-fatt fis-sena 2015 kien hemm miljun persuna li waslu bħala refuġjati fl-Ewropa. Ħafna minnhom huma nisa ġejjin minn kulturi li qegħdin trattaw lin-nisa bħala ċittadini tat-tieni klassi u dan qed ipoġġilna wkoll fi riskju kbir. Grazzi ħafna, Sinjor Maletiċ. Grazie ħafna, President. L-autoritajiet eh, sot kollom programmi tajbin fejn u jtejbu l-ħajja taċ ċittadini tagħhom. Per eżempju, fil-qasam tat trasport favur l-ambjent, il risorsi il-proġett ta' digitalizzazzjoni, ċivi dawn huma biss xi ftit minn dawn il-proġetti, imma l-ikbar problemi jħabtu biċċhom magħhom meta jiġu għal finanzjament ta' dawn il-programmi. Namel appell il-Komissjoni Ewropea illi tuża komunikazzjoni ġodda ta' informazzjoni permezz tal liema l-programmi tal-Unjoni Ewropea u l-fondi l-ġodda tal-Unjoni Ewropea jikun jistgħu jappoġġaw permezz tal-investiment il-programmi tal-BERD u oħrajn biex il-proġetti jkunu jistgħu jiġu mresaq l-attenzjoni tal-awtoritajiet lokali għax hemm nuqqas ta' proġetti strutturati kif suppost u għanna bżon għal daqstant niformaw aħjar n-nis biex u ma jkun jistaw jkollom għacċess iktar faċli għal finanzjament. Grazzi. Monsieur Lopez. Sur Lopez. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nitkellem fil-plenarja tal-Parlament Ewropew qudiem il-Kunsjoni Ewropea sabiex jiena ngħid illi jiena m'iniex kuntent bil-deċiżjoni tieħdem il-Parlament mill Partit Popolari sabiex eh, joħroġ il-pjan idroloġiku għal xmara tal-Ebro. Dan ħajjedet il-xmara tal-Ebro li huwa ekosistema importanti huwa attakku ukoll fuq territorju. Dan kien pjan li kien adottat mingħajr konsultazzjoni tal-awtoritajiet lokali katalani laqas biss ikkonsidraw il-partiċipazzjoni tal-ċittadini u laqas il-pjattaforma il illi ta' defendi l-ebra u laqas ma konsidraw ukoll direttivi Ewropej pa' direttiva ta' difiża tal-abitat u tal-ilmijiet u ta' xmajjar Din il-ġimgħa hija importanti ħafna li Parlament Ewropew fil-fatt ħajkompli jitkellem fuq din id-difisa tal-din ix-xmara u nixtieq nistiedni. Grazzi ħafna, Sessur Bogovic. Grazzi ħafna wara 20 sena. ta' konċessjonijiet għal foresti ta' Slovenja issa il-gvern sloven deċida li jistabilixxi waqqaf kumpanija li għandhom jibnu ċentri ta' loġistika u jiġru trakkijiet, eċetera. Din il-kumpanija edha eh, tirrappreżenta riskju kbir sistemiku minħabba l-imbosta gruppi ta' interess u anka ħafna konflitta ta' bejn il-gruppi li ħajwaslu għal problemi, problemi anka ta' kendu xieqsam ma' korruzzjoni sistemika. Mbasta kazijiet fl-Slovenja ta' problemi u korruzzjoni minħabba l-garanziji statali. Jiena naħseb li dan huwa intervent mill-Istat u fil-fatt għandha l-Kummissjoni ta' tieħu azzjoni naħseb jien. Irridu nieħdu is-sistema ta' konċessjonijiet bis-serjetà u rridu nużaw aħjar. Dan huwa dmir tagħna favur iċ-ċittadini li ħassu t-taxxa. Mxet nara l-Sur Gutierrez fil-Kamra. Sra Curtin Darling, grazzi ħafna l-Bahar ta' Tramuntana għandu l-potenzjali li fil-fat jisir vera importanti għall-Unjoni tal-Enerġija ġiviri power station b'saħħitha ħafna, iktar enerġija li tiġġedded, iktar interkonnessjoni permezz tal-grid tal-elettriku kif ukoll kooperazzjoni tar-riċerka fil-Baħar tat Tramuntana dan jista' jwassal għal iktar enerġija sigura u nadifa u fl-istess jien qed noħolqu wkoll ħafna xogħlijiet, postijiet tax-xogħol ta' kwalità tajba, speċjalment fil-Tramuntana tal-Ingilterra. Il-Presidenza Olandiża hija opportunità eċċellenti ħalli dan il-potenzjal isir realtà x-xar li għadda jiena u kollegi oħrajn minn ħames gruppi politiċi preżentajna lill-Ministru tal-Ekonomija Olandiż pjantazzjoni għall-enerġija fil-Bahar ta' Tramuntana din għamilnija qabel ta' livello li l-ħassirna l-ħamis u nixtieq nitlobhom il-kol sabiex jieħdu din l-opportunità ħalli il-Bahar ta' Tramuntana verament isir power station nadifa għall-Ewropa. Grazzi. Is-Sur Xogor. Grazie ħafna, President. Il-kooperazzjoni ekonomika biex eh, xekel biex mm, tirbaħ xkiel u se jesruħaw fuq il-valuri tal-Unjoni Ewropea anki fil-qasam ekonomiku biex hekk il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant ikun jistgħu jibbenefikaw. Imma teżisti dejjem eh, dak li jista' jkun il-mibeda li jista' jkun hemm imma għanna bżon nibdow dialogu sinċir fuq dawk il-kwistjonijiet li forsi huma nqaqlin li huma taħsara u nsibu soluzzjoni tal dawn il-problemi qed nitkellem l-iktar għal protezzjoni tal-minoranzi etniċi. Ġifieri dritt li kollhom identità tagħhom, ikollhom il-ġid tagħhom, ugwaljanza u dim il-liġi u l-esistenza tagħhom dik dejjema u jesistu eh,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 Ma nafux hekk tafux li sistema tan-Norveġja tas-soċjali qiegħda tkompli tinsisti fuq l-approċċ li mhuwiex ġust għal familji ġejjin mill-Unjoni Ewropea bħal Slovakkja, Rumanija u Repubblika Ċeka nixtieq nagħtikom eżempji ta' tfal jett jittieħdu minnant il-ġenituri tagħhom ma' raġunijiet li mhumiex ġustifikati u ċari. Norveġa suppost huwa pajjiż illi huwa ċivilizzat jiena naħseb illi dinja xi ħaġa li mhijiex ah, eh, qed tkun injorata u kien hemm ħafna protesti fil-fatt kontra dan il-każ. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom jaraw li aħna qegħdin ngħidu le għall-interferenza mhijiex ġustifikata fl-affarijiet familjari. Anka intom minnata l-Kummissarju għandkom tagħmlu hekk sur-Kummissarju. Jiena l-aħħar kellim nixtieq ningrazzja lill-interpreti illi baqgħu għawek sa dan il-ħin grazzi. Merci. Iva, grazzi, onorevoli. Iva, ek nalqu l-intervent u sessjoni nkomplu għada fil- 8 nofs ta' fil-ħodu u għalek kollox huwa disponibli fuq il-website tal uh, u jina nirringrazzja wkoll l-interpreti illi akkompanjawna tant tard u batow xiftit ma'